u bekk nerġaw lura għal kwistjonijiet eh, fit-tul u anki fil-gwad tal-2030 u naraw kif nistaw nikonstruixxu infaslu dan il-pjan. Grazzi. Grazzi Kommissarju Hildegard. Dan il-punt huwa magħluq issa il-punt huwa mozzjoni għal rezoluzjoni dwar il eh, Indikazzjoni eh, permessi dwar il-saħħa li jisiru fuq l-ikel. ir reatur mhux se jitkellem is-sonda se is-sinjura somma se jitkellem. Se titkellem l-ewwel. Grazzi, Sur President, il-regolament tal-premessi fil-gwad tas-saħħa għada ila fis-seħ mill-2006 u fil-fatt ma daħliġ fis-seħ eh, kif suppost m'għandniex definizzjonijiet xjentifiċi u laqas jistaw jiġu implementati. Ili ngħid dan għal ħafna diversi snin, ħafna minn dan din is-sala qalet hekk għal diversi snin. Il-profili nutrizzjonali eh, ġew maqbula f'dan il-Parlament għax il-Kumitat tas-Saħħa insista fuq dan ma tistax tifret li kell skont li tajjeb u li kell ħażin. Il-fatt hu illi illi jizjet ikollok il-istil tal-ħajja ħażin jew id-dieta ħażina. U dejjem qed hekk fil-grupp tal-PPE. Il-Kommissjoni qed tipprova tikseb profili fuq nutrizzjoni u ddaħħalhom mit-tieqa it-sokkor fil-fat huwa il-fajl fuq it-sokkor huwa profil eh, fuq nutrizzjoni Il-Kummissjoni qed taħdem mod illegali għax mhix qed tiddefinixxi l-profili nutrizzjonali kif jiġu eh, regolati taħt artikolu 4 ta' regolament. L-oġġezzjoni tiegħi għal dak li qed isir mill-Kummissjoni hija oġġezzjoni fondamentali ma jistax ikonna profili ta' nutrienti illi jiġu introdotti għal kull prodott. Dan mhuwiex mhix il-mira tar-regolament. Eh, ħadd muwa kontra il-kunċett il involut, però l-Kummissjoni ma tistax min jedda tagħmel dawn il-premessi f'rigward tas-saħħa. Għanna l-Kunsill, l-Lefsa u anki lilna il-kellim jitlef il-mikrofonu issa. Sorry xalda ma sejt joġbok għal żewġ minuti. Grazzi. President, Kummissarju, kollegi, il-grupp tal-PPE, il-Sinjura Sommer, jishtiqu illi aħna inwaqfu dawn il-premessi fil-gwad tal-ikel l-indikazzjonijiet illi jajdunna illi illi senkunu b'saħtna jekk nikun smaw dan l-ikel għanna niftakru illi il-ħelu t-sokkur diġa għandhom l-informazzjoni dwar il-nutrienti tagħhom fuqhom. U ġili min jgħid li iċ-ċikolata hija tajba għalik għal moħħok pereżempju, ħela taħin għal dan. Din żguri li mhix ħaġa li setajni iċ-ċittadini tagħna għanna nappoġġaw il-proposti mill-Komissjoni kif huma. Il-Komissjoni qed tipprova twaqqaf l-użu ta' dawn l-indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel. Il-Komissjoni ma tixtieqx li konna proibizzjoni fuq il-prodotti li fihom ħafna zokkor illuminati, per eżempju. Jista' jkollna claims Emmin, e, e, jistaw jajdu per esempio li huwa tajjeb kontra il-diabete, e, jew kontra il-sara l-qalb. Iċ-ċittadini għandhom ikunu ċari f'moħħom dwar dak li huwa tajjeb għal saħħithom jew le. Għandna bżonn illi noħoġu kontra il-linja tal-PPE hawnhekk. dina se tkun ħażina għal dawn l-indikazzjonijiet permessi għal dwar is-saħħa. is xlu ta' żewġ minuti jkirġbok. <clears throat> Grazzi, Kummissjoni. Il-Kummissjoni res qed proposta. Din proposta ma fiex biżejjed restrizzjonijiet. Il-Konsil jista' jtejjeb dan it-test iżda il-proċedura bekk isir iżjed diffiċli. Iżda li istati membri inataw l-opportunità li jirrifjutawa din jiena nemmen li għanna maġġoranza li jarawa stramba din illi fuq il-pakket tal-aġin, per eżempju, tara kif il-karboidrati proteġu il-mod kif jaħdem il-moħ. Iħħaġa stramba, hemm xaħat li jett et ibati l-lum il-ġurnata eh, tal-li mandoġ bizzejt karboidrati, Issa l-EFSA għamlet riċerka għal dan huwa minnu iżda minkejja kollha l-Kummissjoni u l-Kunsil tal-Ministri kellhom jerfa' responsabilità tagħhom u jgħidu illi m'hemmx lokal da kollu fuq il-paketti tal-ikel tagħna. Sfortunatament ninsabu f'sitwazzjoni fejn nistgħu nasu biss dak li nsibu qudiemna. Jekk ngħidu le, dan ifisser fir-rigward tal-pilloli tad-dextrosi jew tad-dextrosi jew tat-sokkor, żgur se jkollna e, etiketti kullimkien. Jiena ngħid le, ninkoraġġikom biex tintroduċu proibizzjoni totali Iżda bħal demokrati soċjali aħna fil-ħodor nemnu li dan dinna tista' tkun strateġija li fiha riskju u ma nafux fejn intem eh, dan dik l-istrateġija u tispiċċa li jkollok iżjed tikketti fuq il-prodotti u mhux biss fuq il-laġin. Għanna namlu xi ħaġa però hawnhekk, għandna maġġoranza hawnhekk u maġġoranza fil-popolazzjoni tagħna. U żgur li maġġoranza fil-gvernijiet tagħna insaqsu kieku eh, insaqsuhom m'għandniex ikollna tikketti ridikoli blabżon fuq li tana. Naħseb illi in-nies jemnu fil-dikjarazzjonijiet rilevanti fejn inkoraġuhom li jiklu mod li huwa tajjeb għal saħħithom. Grazzi. Grazzi Sir Xluta. U bekk wasanna fl-axħar il-kaċ tiegħi tat il-isur Meganis pala, isur Meganis pala eh, kellima individwali. Jiena naħseb li laqse se neħu pjaċin nikol eh, il-lejla wara jekk naslu għall-ikel il-lejla jiena naqbel mal-aħħar kellim meta qal li nix għalfej kon ma rridux li jkollna dawn it-tikketti ridikoli fuq l-ikel tagħna u fil-fatt għandna dawn it-tikketti ridikoli il-ċittadini tagħna huma mħawdin minkejja l-informazzjoni kollha li għandhom hemm ħafna taħwit fir-rigward tal dieti li huma tajbin s saħħa jiena jidir li li meta nħarsu li li kellu ngħidu li dan huwa tajjeb għalik dan eh, ifisser li n-nies ma tantx ġbuhom mbatt. Għanna noqogħdu attenti fil tal-informazzjoni li nagħtu l-konsumaturi. Għandna nibgħatu messaġġ sempliċi illi ftit minn dak li tħobbu huwa tajjeb għalik u l-varjetà hija tajba għalik ukoll u dik hija il-premessa bażika li għandna jkollna. Grazzi. Grazzi, signor McGinnis. Is-Sinjor Kartenbach biex tikkonkludi l-kaċ tiegħi. Grazzi jina xtaqt biss infakar il-kollegi il għaliex għandna dawn dan ir-regolament dwar l-indikazzjonijiet tal-permessi eh, eh, eh, dwar is-saħħa dinija biex tagħtuhom is-sigurezza. Dawn għandhom jiġu permessi meta hemm bażi xjentifika jekk ikollok ikel li huwa tajjeb għalik li jgħin huwa talat li jkollok indikazzjoni permess eh, dwar is-saħħa. Issa l-Kummissarju biex tikkonkludi, President Membri Onorevoli, fisem il-Kummissarju jiena se nippreżenta il-pożizzjoni tal-Kommissjoni dwar din il-kwestjoni. Il-Kommissjoni ipproponiet ristringi l-użu tal-claim wieħed rigward ta' karburanti eh, fir tal-użu tal-moħ, fir-rigward tal-karboidrati eh, komplessi. Dan jfisser li dan il-kem jista' jsir fil-prodotti li fihom ftit sokkor u dawk li fihom il sokkor naturali bħal pereżempju il-meraq tal-frott jew il-frott eh, dan se biex dan il-indikazzjoni li tider fuq il-pakket ta' sokkor jew prodotti li fihom il-zokkor miżjud, pereżempju il-hello u illuminati. Jiena għandi najt li din l-indikazzjoni permessa tas saħħa diġa teżisti fisso eh, u skont id-dispożizzjonijiet tal leġislazzjoni l-operaturi fil-kwart tal-likel jistaw jkomplu jużaw dan l-indikazzjonijiet sakemm ikollhom eh, sakemm deċiżjoni tiġi adottata mill-regolaturi u għalhekk huwa importanti li l-Kummissjoni tirristringi l-użu u dana se jiġi appoġġat. il komissjoni tajt li din l-indikazzjoni għandha tiġi autorizzata skont il-kondizjoni stretti tar regoli skont il-parir xjentifiku u anki skont il-risorsi nazjonali fil-gwad tal-data. Il-proposta ġiet diskussa mod essenziva l istati membri u kienem bil kważi unanimu l-indikazzjoni għal zokkor mizju dan ifisser effett emozjonali fil ta' dan il-prodotti u jmur kontra il-parir il attwali fil-gwad tal-istrateġija għal-nutrizzjoni il-situazzjoni miħiġ ċara minħabba il-situazzjoni polarizzata. Minnaħa għanna numru ta' MEPs fil-sala li appoġġaw il-komitat għalu li delegazzjoni ehm, eċċediet il-drittijiet eh, delegati li la dan jfisser li jibda restrizzjoni għal indikazzjoni fil tal-karboidrati u dan jfisser li dan jista jintuża għal eh, karboidrati kollha li inkludi il-zokkor miżjud. MEP Zohra appoġġaw il-rezoluzzjoni għax eh, ħasbu li kienet ambigwa u għalek mandiġ tiġi autorizzata. Dan il-grupp jixtieq jara l-indikazzjoni proibita li kell kollu kemmu jekk ir-resoluzzjoni tiġi approvata mill dan il-Parlament regolament jippermetti l-indikazzjoni taħt il-kondizjonijiet mill-Kummissjoni ma tiġix adottata u bekk l-indikazzjoni tibqa' fis soq ma jkunx hemm restrizzjonijiet fuq il-kontenut ta' sokkor tal-ikel Fejn hemm din l-indikazzjoni? Għal dawn ir-raġunijiet, il-kollega tiegħi Sir Borsen u l-Kummissjoni tħeġġeġ il-membri onorevoli biex ma tappoġġax din riżoluzzjoni kieku tiġi adottata dan ifisser li l-indikazzjoni fil-gwar tas-saħħa tista' tibqa' tintuża. Grazzi. Grazzi. Mela dik il-mozzjoni u resoluzzjoni